rozdano protokół wczorajszego posiedzenia czy są uwagi? il-minuti mis-seduta tal-bieraħ irċivejtuhom jekk m'għandkomx kummenti dwarhom bekk il-minuti huma adottati. Nistgħu ngħaddu issa għal punti li jmiss fuq l-aġenda dikjerazzjoni tal-Kummissjoni dwar pjan ta' investiment sostenibbli, fond tal tranzizzjoni ġusta u pjan direzzjonali dwar Ewropa Soċjali. Nixtieq nfakkarkom illi biex tintervjenu fid-dibattitu u biex tagħmlu użu mill-blue card tistgħu tirreġistraw b'mod normali jew inkella b'mod elettroniku. Hemm l-istruzzjonijiet ma' ġemp il-daħla ehm, ta' dan l-emiċiklu. Issa, għanna manna l-Viċi President tal-Kommissjoni, Sur Franz Timmermans, il-kelma lilek. Grazzi ħafna, Signora President, membri onorevoli. Ix-xar li għadda, għaxar tijim wara li l-Kommissjoni eh, b'tit il-mandat tagħha ippreżentat il- ehm, Green Deal. Dik hija r-risposta tagħna l miljuni ta' ċittadini qed jitolbu azzjoni fuq eh, l-ambjent. Biex bekk l-Ewropa ssir l-ewwel kontinent neutrali f'dak liwa karbonju sas-sena 2050. Issa erba' ġimgħat wara, Għedin għawek biex u l-pakket finanzjarju bilani li tintlaħaq dik il-mira. Irridu eh, pjanta investiment kif ukoll fond tal-tranzizzjoni ġusta li permezz tiegħu inwedu illi ikun hemm solidarjetà u ġustizzja ma' dawk illi li żjed li ħajbatu biex jagħmlu dan il-vjaġġ magħna. Valdis il-kollega tiegħi ħaj jitkellem fuq il- ehm, pjan ta' investiment sostenibli, naħan nitkellem fuq il-fond tal-tranzizjoni ġusta lissa. Dan huwa messaġġ għal eh, dawk li ħafru għal faham fi Spanja, per eżempju, fil-Polonja, għal dawk li jaħdmu fl-industrija tal- tal-gas, tax-xejl, nafu illi intom eh, ħasibu għazet bit tila biex taqilbu lejn il-neutralità tal-karbonju. U forsi l kem il-prospett ta' Eh, ekonomija zjed nadifa u sabiħ, il-vjaġġ biex naslu hemmhekk ħajkun diffiċli. L-Unjoni Ewropea edha twijat 100 biljun euro għal dan il-fond biex bekk nappoġġawkom u dan ħajkun maqsum fit tlet pilastri. L-ewwel ħajkonna 7.5 biljun euro ta' fondi eh, ġodda addizzjonali ma dak li l-Unjoni Ewropea e fil-Fond għal Transizzjoni Ġusta. Dan ħajġenera ħafna investiment u flejjes li jistaw jintużaw għat-taħriġ tal-ħaddima biex nappoġġaw il-negozji ħalli u opportunitajiet ġodda tampik jista' jintuża f'investiment f'enerġija nadifa u f'inizjattivi oħra. It-tieni ħaġa ser eh, ikun hemm aċċess apposta għal programm imfassal apposta għal fond għal tranzizzjoni ġusta Għal dan ħan id-dedikaw 45 biljun euro biex bekk ir-reġjuni joħolqu negozji sostenibbli ġodda biex jieħdu post dawk li kienu jħamġu. Kull fejn nistaw aħna nikkontribwixxu eh, ser nagħmlu dan permezz ta' billi nintroduċu teknoloġiji ġodda kif ukoll nippruvaw nippreservaw l-impjiegi. Ħajkun hemm ukoll self speċjali garantit mill-Unjoni Ewropea biex dan jiffinanzja proġetti ekoloġiċi, per eżempju biex najnu n-nis eh, jamlu insolazzjoni aħjar ta' djarhom. Dan għandu jiprovdi wkoll servizz ta' tisħin ta' djar lil dawk il-persuni li batu biex isaħnu darhom fix-xitwa nafu illi hemm eh, reġjuni li għandhom bżonn eh, daqsxejn iżjed palata biex iwettqu dawn il-proġetti, u għalhekk aħna nixtiequ naqdu dawn l-inizjattivi kollha u l-esperjenzi kollha li għandna fil-pjattaforma dwar il-Fond tal-Transazzjoni Ġusta. Din il-proposta hija urġenti ħafna u l-Parlament dan jafu. Għaliex intom wara kollox kontu dawk il-leħriġtu bl-ideja ta' fond tal-transizjoni ġusta Aħna nittamaw ukoll illi il-Kunsill fin-negozjati dwar il-budget tas seba' snin li ġejjin japprova dan il-pjan ukoll. Aħna nixtiequ li l-Istati Membri identifikaw dawk ir-reġjuni li għandhom bżonn l-appoġġ tagħna u l-flus u nixtiequ li jaħdmu magħna biex ikollna pjan għal bidla. Tal jkun sforz kollettiv l-involviment ta' reġjuni, msieħba soċjali, gvernijiet kif ukoll is-soċjetà ċivili. Kulħadd irid ikun involut. Din il-bidla Eh, ser issir mill qieħ biex bekk iċ-ċittadini jkunu jistgħu jappoġġawha. Sinjuri, eh, membri nafu illi 100 biljun euro ma biss il-bidu u biex ikun eh, mekanizmu ġust irridu naqtfu ħafna iżjed. Il-bidla fil-klima ser tinfluenza l-pedament soċjali tal-soċjetajiet tagħna. Arja nadifa u ilma tajjeb għax-xorb ħajkunu xi ħaġa ħajkunu rikkezza fil-futur il-proposti tagħna ser ikun bbażati kollha fuq il-ġustizzja. Aħna rridu karozzi li jkunu notfa u li eh, wieħed ikun jiflaħ jixtrihom. Aħna nixtiequ li naqtaw l-400,000 il-mewta prematura li kunem minħabba farja mhux nadifa. Eżis membri aħna għandna t teknoloġija u l-ħiliet biex inwaslu dan il-Green Deal. Illu qegħdin inġeddu din il-weda tagħna biex inwettqu dan il-pjan u biex ma nħallu l-ħadd warajna. Grazzi ħafna lill-Kummissjoni. Issa fisem il-Kummissjoni wkoll għandna l-Kummissarju Dombrovskis. Membri onorevoli, il-European Green Deal huwa wirja tal-ambizzjoni tagħna biex eh, l-Ewropa tkun l-ewwel kontinent neutrali f'tek karbonju sal-2050 m'għandniex għażla, irridu niksbu suċċess għaliex din hija xi ħaġa li nafuha liċ-ċittadini tagħna u lill-ġenerazzjoni li jmiss. Il-pjana l-investiment sostenibbli illi kien adottat mill-Komissjoni l-lum u relatat propju ma dan l-impennu jiprovdi il-finanzjament għalih. Dak li huwa ġdid b'dan il-pjan huwa li jaqgħad flimkien politiki eżistenti kif ukoll strumenti ġodda. Bekka nibatu messaġġ ċar lil kumpaniji u lill investituri illi meta ninvestu iridu naħsbu b'mod ekoloġiku. Ħanitkellem fuq tliet pilastri tal-pjan tagħna. L-ewwel hemm il-pilastru dwar il-finanzjament. Dan il-pjan ħaj jimmobilizza minn tal-inqas triljun euro f'investimenti sostenibbli fl-10 snin li ġejjin. il- Eh, barra minn hekk ħajkun hemm ukoll mira ta' mainstreaming ta' 25% li ħajkompli pliżit ma' dan l-ammont u ħanużaw ukoll l-ingranaġġ. Bekk kollox ħajkonna daqs 279 biljun euro għal investimenti notfa u favur l-ambjent. Biex bekk eh, aħna natu eżempju dwar kif ikollok budget fukat fuq l-ambjent. Kif spiega wkoll Franz, il-permezz tal-fond ta' tranzizjoni ġusta ħajkonna lan il-li nilħu 100 biljun euro matul l-MFF fil-limis. Barra minn hekk u ukoll fondi ta' modernizzazzjoni li jaqgħu taħt l-ITS. Barra minnek hekk hemm finanzjament mill-Bank Ewropew tal-Investiment illi ħajżid il- kontribut tiegħu għal 25% sal-2025. Għannes u kol kondizjonijiet biex